biex namlu kull ma nistaw biex nappoġġaw lil dawk in-nies li joħolqu ħajja eh, paċifika. Grazzi ħafna komissarju, dik għala informa għala għanna debattitu rċevejt sitt eh, abbozz ta' rezoluzzjoni tu din aħna nivutaw fuqa għada l-ħamis fil nofs l l ordre du jour appelle maintenant le rapport de monsieur Il-punt li jmiss fuq l-agenda hija r-rapport ta' Sur Carlos Coelho tal-applikazzjoni tal-nakita Schengen fil-Bulgarija u r-Romanija. Orlof Senare Tajjeb, Komissarju, ħanibda Billena del kelma l-rapporter Sur Koelio għal erba' minuti. Signora komissarja, karus, signor, signor Presidente Conselho, caras i e karus colegas. Sei... Rappresentant tal-Konsil, kollegi, sit punti jekk iġobkom. L-għanet fuq tisjeħ ta' Schengen. Il-movement l tal ċittadini hija waħda mill-ikbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea. Schengen huwa wieħed mill-ikbar pilastri tal-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna qegħdin fost dawk li nemmnu li m'għandniex indajfu dan il-pilastru, anzi għandna nżommu dawn il kisbiet U e, napoġġa dak li ntqal dan l aħħar Aħna nafu li jem 22 stat membru tal-Unjoni Ewropea li huma voluti u tlieta li huma għadhom qed jistennew biex jidħlu. Eh, hemm tlieta skużawni huma pajjiżi terzi. Nafu li hemm frontieri marittimi hemm 772 eh, frontieri bl-art ħafna pajjiżi involuti u ħafna popolazzjonijiet. U dan kollu jitlob li jkun hemm livellu li ta' rikonoxximent reċiproku u ta' fiduċja bejn istati membri. Dan huwa importanti wkoll u jimxi grazzi għal sistema tal-ISS u anki grazzi għal kontrolli fuq il-frontieri u fuq il-frontieri esterni. Is-sigurezza tal-frontieri u ta' zona Schengen s-serra fuq il-kontrolli li kunem fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni. Schengen ħafna drabi jekk tkun eh, imdajfa xekkel il-fiduċa fl-Unjoni Ewropea u fis-sistema stess. It-tielet punt, regoli ndaqs. Il-fiduċi, il-fiduċa titkun ukoll fil-proċeduri, titkun ċara u ġusta l-pajjiżi kandidati jridu jimplementaw kriteri kollha tal-Schengen mod koerenti u effiċenti u dawn huma kriteri li huma eh, prekondizjonijiet li kienu jeżistu anke l-pajjiżi ta' qabel. La inqas u laqas iktar. Ir-rabanet trasparenza fisem il-libertà, kif fis sigurezza sigurta rridu niżguraw li jkun hemm livello li ta' trasparenza. Jidispjaċini li għal darba l-Kunsill ma ġabx ruħu kif suppost ma l-Parlament Ewropew. Rifjuta l-aċċess tal-membri tal-Parlament Ewropew fil-rapport ta' evalwazzjoni u dan ġi bypassijat biss grazzi għall-autoritajiet u l-ambasċaturi tal-Bulgarija u Rumanija. Huma talbu li jkun hemm deklassifikazzjoni tar-rapport u batu din informazzjoni lill-membri tal-Parlament Ewropew biex bieku konna aċċess għal kontenut ta' rakkomandazzjonijiet u l-aħħar konklużjonijiet. Aħna nitolbu li jkun hemm aktar rispett lill-Parlament Ewropew. Il-livell ta' trasparenza hija xi ħaġa meħtieġa wkoll meta nindirizzaw il-problemi li ġew misħuqa. Dawn mhux ostaklu għal tħul eh, fiż-żona Schengen iżda irrid ikun hemm monitoraġġ mill-Kumitat ta' Evalwazzjoni biex naraw x'qed jiġri fuq il-post biex naraw jekk ir-rakkomandazzjonijiet u x'qed jiġu implementati u x'riformi seħħu. Il-Parlament Ewropew qed jitlob li jkollu aċċess għad din informazzjoni. Il-ħames punt, iċ-ċittadinanza Ewropea Kemm il-darba nitkellmu dwar il-valur miżjud ta' ċittadinanza Ewropea. Ġala darba daħlu fl-Unjoni Ewropea, l-Bulgarija u r-Romanija, mod leġittimu rridu li ċittadini tagħhom ikunu ċittadini Ewropej. Bidrittijiet sħaħ u dan jikludi dritt ta' moviment ħieles fiż-żona Schengen. Walek iċ-ċittadinanza Ewropea hija valur importanti u għaw qegħdin insaħħuha bit-kabbir ta' żona Schengen. Is-sitt punt Ammintu xogħol siwa ħafna huwa ċar li dawn huma pajjiżi li rridu nifirħulhom tal-li zammaw ma rekwiziti u l-kriteri ta' Schengen dan huwa ċar mir rapporti kollha ta' valwazzjoni mill-esperti u anki anke kien ċar miżjara tagħna l-Romanija u l-Bulgarija. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha li kienu involuti anke l-Sinjura Nedelċeva. Issa ninsabu f'pożizzjoni li nilqaw l bulgarija u Romanija fiż-żona Schengen u nittama li l-Kunsill jadotta l-istess pożizzjoni u jieħu nota tal-opinjoni pożittiva fuq din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi ħafna l-rapporter. Issa fisem il-Kunsill is signora Guri. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, Mr. Grazie ħafna, Sur President, Komissarju rapporter, Signorin. Hija opportunità partikolari għalija li nieħu sem fisem il-Kunsill f'dan id-dibattitu għall-estensjoni ta' żona Schengen għal Bulgarija u Rumanija. Dan kien din kienet priorità għolja konsistenti għall presidenza Ungariża u jiena sodisfatta li sissa ħafna kemm il-Bulgarija kif ukoll ir-Romanija rċevow l-approvazzjoni biex bekk japplikaw bisħieħ l-akita Schengen. Aħna nilqaw il-fatt li l-evalwazzjoni ta' dan il-Parlament wassal ukoll għal konklużjonijiet simili. Jiena nirekmanda x-xogħol tal- eh, rapporter Carlos Coelho għal dedikazzjoni li wera għax-xogħol siwi tiegħu permettu li niddevja mill-protokoll għal moment zaħira, referenza storika. L-adizjoni ta' Bulgarija u Romanija minn l-Europa ċentrali f'ġo Schengen kienet eh, minn diffikultà għas CIST u imbat kienet il-presidenza portugiza dak iż-żmien li enuna soluzzjoni innovativa importanti. Nixtieq nirringrazzja l President Sur eh, Lopez Aguilar u l-Komitat Libe għal l-impenn l uro f'din il-kwistjoni. Il-Presidenza Ungariża għamlet sforzi kbar sabiex immexu l-qudiem dan il dokument Il-Presidenza iktar kmini kienet konċa li kien meħtieġa li nindirizzaw ir rizervi minn numru ta' stati membri vizavi il-proċess. Il-presidenza għalek eh, meċid dan il-punt il-qoddim Eh, fil-agenda tagħha fil-laqa konġunta tal-Kunsill nar l-24 u 25 ta' frar. Dik l-okkażjoni l-Kunsill appoġġat il-konklużjonijiet fuq il-progressi li għamlu dawn iż-żewġ pajjiżi u l-ħtieġa li nkomplu dan ix-xogħol b'kooperazzjoni sfiqa ma' l-istati membri permezz ta' soluzzjoni li tkun aċċettabbli għal partijiet kollha involuti. Kemm il-Bulgarija kif ukoll ir-Romanija ħadu passi importanti l qoddim biex il-politika ta' pajjiżhom tkun skont l-standards ta' Schengen. U dan jinkludi oqsma bħal per eżempju l-protezzjoni tad data l-kooperazzjoni tal-polizija, l-kontroll tal-frontieri eh, blajru, blart u tal-bahar u anki l-implementazzjoni xirqa ta' CIS u l-funzjonijiet eh, ta' sajrin. U għalek l-ridu eh, najdu li l-Bulgarija u r-Romanija temmaw il-kampijiet li kollha f'Marzu riżultat sodisfaċenti. Il-grupp ta' ħidma tal-Kunsill ħejja rapport u aħna ħejjejna wkoll rekomendazzjonijiet skont il-proċess tal-Kunsill li huwa skedat għal 9 ta' Ġunju. Jiena naf li din ħatkun aħbar tajba għal bosta minnkom f'din il-Kamra, speċjalment dawk minn bulgarija u r-Romanija. Ħajkun pass importanti fit-triq għat-twittija ta' sem sħiħ fi Schengen. Il-Kunsil ħajkompli monitora mill-qrib il-progressi fl ma' kollha u ħajkun hemm segwitu xira li huwa eżerċizzju kontinwu f'kull pajjiż ta' li jkun irid jidħol Schengen. Dan rigward nista' sarraħ ras il-membri Ronevoli li dawk Iż-żewġ pajjiżi, Bulgarija u Romanija, ħajkunu monitorati b'mod kontinwu skont il-passi li jieħdu biex jagħmlu rmedja għal xi li jista' jkun hemm ser jagħtu ħarsa li jisaxħu il-kontrolli fil-frontieri u itejbu il-kooperazzjoni transkonfinali tal-Polizija u anke l-assistenza għal ħruġ tal-viżi. Meta l-Parlament jadotta rapport mħejjem mis-Sur Koelja u l-Kunsill japprova il-proposta tal-Kommissjoni ikun hemm il passaħare li jkun hemm l-adozzjoni ta' deċiżjoni tal-Kunsill li nafu li jitlob unanimità. U dan ikun l-unika pass li jkun fadal. U f'dan ir-rigward jien nisħaq li l-Kunsill jista' jerġa' jirritorna fuq din il-kwistjoni malajr kemm jista' jkun biex bekk naraw kif nistgħu nimxu l qudiem fil-proċess possibilment anke f'Settembru din is-sena. President, membri, il-rapport imħejjem il-rapporter jitkellem dwar l-aċċess ta' dokumenti klassifikati bħalma semma r-rapporter fil-introduzzjoni tiegħu. U din kienet kwistjoni importanti ħafna meta trattajna dan id-dokument. L-aċċess tal-Parlament ta' dokumenti sigriti hija waħda mill-kwistjonijiet interistituzzjonali bejn il-Kunsill u parlament li l-Presidenza Ungariża tixtieq issolvi u timmira l-issolvi. Rridu naraw kif ħanaqblu ma' delegazzjonijiet tal-Parlament Ewropew iżda l-implementazzjoni ta' soluzzjoni xorta waħda tirrekjedi xi ħin. Madanakollu l-Presidenza Ungeriża mill-bidu net tal-mandat tagħha saħed biex issib soluzzjoni immedjata sabiex bekk ma jkunx hemm dowmin għal l-adeżjoni ta' Bulgarija u Rumanija fiż-żona Schengen. F'dan il-kuntest kienet il-proposta tal-Presidenza Ungeriża li l-Kunsill tal-approvazzjoni tiegħu sabiex bekk il-Parlament ikollu aċċess għad dokumenti relatati mal-applikazzjoni ta' żewġ pajjiżi fiż-żona Schengen. Membri onorevoli, il-Presidenza Ungariża hija konvinta li tkabbir ta' żona Schengen bil-Bulgarija u Romanija issa la ġala darba laħqu l kriterju kollha tkun ta' benefiċċju għal kooperazzjoni ta' Schengen kollha u għall-Ewropa kollha kemm fejn kulħadd ikun jista' jivvjaġġa mill-baħar iswed tal-Atlantiku mingħajr ħruġ ta' passaport speċifiku jew karta tal-identità eh, partikolari. U nafu li dinja waħda mill-pilastri tal-Unjoni Ewropea xi ħaġa tanġibli għaċ-ċittadini tagħna, xi ħaġa li għanna l-koll għal-qalbna u li rridu nħarsu. Grazzi, President. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιώρη. Εξ της Επιτροπής, η κυρία Grazie signora Gjoris, signora Malmstrom, fissam il-Kommissjoni. President, membri onorevoli, Schengen, hija kisba kbira ħafna, hija waħda mill kisbit li l-istituzzjonijiet Ewropew taw li ċittadina. Illi wieħed jista' isuq mill-Finlandja għal Portugal minn ma għaf imkien f'kontrolli ta' frontieri. Hemm bżonn niprotegġu għal Schengen. Fid-dibattitu reċenti eh, fuq l-reintroduzzjoni tal-frontieri għandna nwaqfuha dan id-dibattitu. U diġa, anzi, e, diskutejna kif għanna insaħħu u mux indajfu il-Schengen biex ikonna iktar Ewropa, mux inqas Ewropa. Għanna bżon però ta' oda aħjar u rakkomandazzjonijiet ta' implementazzjoni kif nistaw n-implementaw il-laki ta' Schengen. U dan qed jiġi diskuss mill-Istati membri fil-Kunsill din il-ġimgħa u anki fl-aħħar ta' Ġunju fil-Kunsill Ewropew. Nixtieq nifraħ li l-Bulgarija u l-Rumanija għall-isforzi enormi li għamlu. Jena rajt bajnija illi verament għamlu ħafna xogħol ibes u waħda mill-iżvantaġġi illi wieħed e, jasar tard huwa li jista' jbenefika mit-teknoloġija ġdida. Jiena ġejt impressjonata bit-teknoloġija u bix-xogħol li sar e, mill-żewġ pajjiżi u nixtieq nifir ħilhom fuq dawn l-investimenti e, huma ma issodisfaw il-kriteri tekniċi ta' Schengen u huma verament jistħoq il-fiduċja tal-Unjoni. Għastant stant il-Kommissjoni tilqa dan ir-rapport fuq ir romania u il-Bulgarija u nishtiq nirringrazzja lil Sur Koejo u il shadow Rapporters għal xogħol tagħhom. Il-Kummissjoni dejjem qalet li m'hemmx eh, rabta bejn eh, eh, it-tul fi Schengen u il-kwestjoni e, e, e, ċivili. Imma hija kwestjoni ta' fiduċa u tkellimna fuq dan anki fil-ġimgħat li ġejjin tal-aħħar. Li nneħħu il-kontroll tal-frontieri għandu jiġi bbażat mhux biss fuq l-evalwazzjoni teknika ma anki fuq il-fiduċa u din il-fiduċa teżisti u għalhekk huwa importanti kif għalet il-Presidenza li naħdmu ma l istati membri biex nsibu soluzzjoni eh, tajba valida u malajr biex il-frontieri nkunu nistgħu neħħuhom mal-lista mal-li kun possibbli. Il-Kunsill irid isib għafas ċar biskadenzi ċari li rigwardaw il-kontroll tal-frontieri biex il-Bulgarija u l-Rumanija jistaw jimxu qoddim. U ma u għaraw illi huma lesti jinaqdu għamlu il-kisbit neċessari u nittamaw li se jkun hemm possibilità anki minn hawn ftit ieħor nimxil qudiem u jkun hemm deċiżjoni minn aħdar il-Kunsill ukoll grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Grazie. Issa, il-kelima fissem il-gruppi politiċi. Grazie ħafna President, jiena nifraħ li sur kwejju. Un għamelek, għax u verament persuna li għamel xol b'forma rigoruża. Jien nixtieq ngħid li hemm wieħed għandu bżonn jgħin il-Bulgarija u Rumanija jiena ndafda fihom daw żewġ pajjiżi ħadmu sew u għandhom jirċievu dak li l-ġustizzja tirrikjedi. Mhux qed nitkellmu dwar xi regali. Eh, naħat mill-President tal-Kunsil kif ukoll mill-Kummissarju Malmstorm li huma jissodisfaw teknikament u ġuridikament e, il-kondizjonijiet u jina naqat magħhom. Jiena naħseb li m'hemmx għalfejn nota kriterji oħra li mhumiex dawk li huma esklusivament tekniċi u ġuridiċi. Dawn il-kriterji huma ħamsa. nitkellmu dwar li jissodisfaw il-livell ta' ħarsin ta' data li jirrispettaw il-sistema ta' informazzjoni Schengen, kooperazzjoni tal-polizija, il-ħruċ ta' visas u l-kontroll ta' frontiera eh, esterni ta' kull tip. Huma eh, jisorisfaw kol sis u sajrin. Għalek, għal dinaw raġuni l-Parlament għandu jibat messaċ ċar u l-atlaq li dil konsil u jgħid Eh, l-rappresentanti permanenti ta' ħames pajjiżi li mhux ħamme referenza ma kulħadd jaf dwarhom. Naħseb, sinjuri, li wieħed idaħħal fl-ispazju Schengen li għandu l-fuq minn 400 miljun ta' bnedem ndaħlu l-Bulgarija u r-Rumanija eh, ħa nibnu iżjed Ewropa u mhux inqas. U m'għandniex nużaw standards differenti ma nistawx nitolbu u nesiġu minn Andrumanija u Bulgarija eh, kondizjonijiet li aħna ma tlabniex lil pajjiżi oħra, stati membri oħra biex ikunu parti minn dan l-ispazju ta' libertà. Għalhekk biex nagħlaq l-intervent tiegħi nixtieq bla ebda tlaqliq li s-sinjal ċar u b'saħħita minn dan il-Parlament tmur l-Kunsill. Grazzi ħafna u nifraħal għal darboħra is-Sur Kwejju, Rumanija u l-Bulgarija. Ο Issa, nadu għasur enġu għal minuti. Grazzi, President. U grazzi u kolli sur koegjo għall impenti għaw, għax tijaw u għall-professionalità tijaw Eh, fil-tħejja eh, ta' din il-dan rapport. Nirringrazzja anki l-Presidenza Ungheriża u l komissarju Malmstrom għall-appoġġ tagħhom mal dan ir-rapport. Id-dibattitu għall-adeżjoni ta' Romania u Bulgarija għall-ispazju Schengen ġi użat eh, Eh, għal skopijiet politiċi populistiċi, però mhux qed jinkludi realtà ma realtà hija bbażata fuq kriteri ċari konkreti li l-kandidati kollha jridu jirrispettaw biex jidħlu fl-ispazju Schengen. M'hemmx argumenti morali jew legali Eh, illi jistaw eh, mħabba fjom eh, nbidlu regoli. il Regoli nistaw ntejbuhom billi napplikaw mekanizmi ġodda ta' evalvazzjoni Schengen. Illi għadu iridu jiġu applikati l-istati membri kolla. Aħna ma nistawx naċċettaw li kunem standard doppi. U għalissa biex kun onesti iridu narfu l romania u l-Bulgarija huma ħati ta' diffikultajiet kollha li hemm fil-Unjoni Ewropea u fl-Istati membri singoli. E, din hija ħaġa naċċettabbli, mhux biss romania romanija u mhumiex il romanija u l-Bulgarija li jiġu e, e, l-imħabba tagħhom, imħabba fihom l-Ewropa mhijiex kapaċi tagħmel ġestjoni tajba tal-immigrazzjoni. <clears throat> Dan huwa mħabba li hemm gvernijiet populistiċi li jagħmlu politika kontra l-immigrazzjoni u jħossu illi l-mobilità ta' ċittadini Ewropej u għareata li jom, specialment ċittadini Ewropej tal-Rom. Tal rom Il-ċittadini bulgari u rumeni irridu ibaqtu mill-relazzjoni tħżina personali tal-kapiet tagħna, tal-nazzjoni tagħna l istituzzjonijiet Ewropea l-istituzzjoni Ewropea għandhom ikunu leħen eh, tal-legalità u għandhom jirrispettaw il-legalità Ewropea. Il-Kummissjoni għanda titkellem fuq l-pen u l kompju taħħali jiproteġu trattati. Sur Weber. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, tajt signora Weber. Komissarju, kollegi, għahna, issa qed nittrattaw eh, dossier li attirat l-attenzjoni tagħna dwar ċerta prinċip. Kien nixtieq nirringrazzja l-rapporter Sur Carlos Coelho għal maniera professjonali għal mod professjonali u għamel xogħol tiegħu fil-Kumitat Libe. Għal dawn il-prinċipi ġew rispettati. Kien verament eh, pjaċir għalija kollobra miegħu u napprezza l-spirtu konstruttiv tiegħu ħaġa li tara fid-dossier kollu. Aħna bħala prinċipju meta eh, ħarsu lej kwestjoni li żewġ stati membri li jissurisfaw il-kriterja biex ikunu parti minn Schengen għandhom xie jiddaħlu jew le. U r-risposta hija ċara. Iva, żewġ pajjiżi, żewġ stati Eh, ġew eh, kienet saret valutazzjoni dwar jekk mhux preparati teknikament u l-konklużjonijiet huma pożittivi. Ir-rapportar tagħna mar lilin minn da u qal u mar hemmhekk f'dak il-pajjiżi eh, akkumpanjat mix shadow rapporters biex jara eżattament fuq il-post jekk problemi tekniċi ġew xolvuti f'ċerta frontieri. Hemm ħaġa oħra, prinċipju ieħor li huwa r-relazzjoniet interinstituzzjonali bej il-Kunsill u l-Parlament Ewropew meta ġejna għal kwestjoni ta' aċċess li ġimmoti l-MPs u dokumenti eh, li fuqhom rridu jivvotaw. Il-Kunsill ħassiet li ċerta MPs biss għandhom ikollu aċċess waqt li oħrajn m'għandhomx ikollhom aċċess. Din ħaġa li ġiet kritikata mill-Kumitat Libe u jiena kuntenta li l-opinjoni tagħna rebaħ fl-aħħar. Il-pozizjoni tagħna rebħet, imma l-kooperazzjoni eh, istituzzjonali tkun raġonevoli u demokratika. Nisperaw li l-vot tal-lum jibat eh, sinjal ċar l-MPs tal-Rumanija u Bulgarija dwar l-assessjoni tagħhom għal eh, zona Schengen Issa naddu għall-onorevoli Kerko, Pessur Kerpa pal minuta u nofs, kummissarju ċittadini Ewropew qed jitilfu fur fiduċa eh, eh, f'dawn il-programmi eh, Ewropej. B'ħafna naħsibx li għandna navanzaw bir-ritmu li qed navanzaw jekk mhux ippreparati. Din hija sensazzjoni li għandhom ħafna stati membri dwar il-kwistjoni Schengen. Aħna m'għandniex naġlu u nħaffu wisq nispandu iżjed qabel kulħadd ikun lest u preparat. Jena nisħaq li dan id-dibattitu mandux jiġu bħala skuża biex wieħed ikkratika jew il-Bulgarija jew ir-Rumanija li nafu li qed jaħdmu verament eh, bil-għal biex jisodisfaw il kriterji kif qal il-Kommissarju. Forsi hemm nuqqas taqbil bejna dwar daw il-kriterji ġew sodisfatti sar ħafna xogħol. Imma dana kollu din hija opportunità biex wieħed ikun jista' jġeddet il-fiduċja tagħna fis-sistema Schengen u l-integrità tal-Unjoni Ewropea. Opportunità biex wieħed itejjeb eh, sistema li eh, antika ta' sistema ta' valutazzjoni. Eh, il sistema li għanna ma tistax tiffaċċa l-sfidi li għanna qudiemna. Dan u wasal iż-żmien biex nistabilixxu kriterji mhux biex jaħxu lil aspetti tekniċi ta' Schengen ta' sistema Schengen imma kriterji li għandu xi dwar l-impatt tal-kriminalità organizzata u korruzzjoni anki fil- fil-valutazzjoni ta' eh, stati membri ta' Schengen li jeżiġi għadin membri. Jena nishtiq li l-Europa li kun involuti f'da. Eh, sistema ta' valutazzjoni ġdida bħal din forsi jista' jissodisfa ftit minnu għasta fiduċi li qed naraw mhux biss din is-sala, imma fl-Europa kollha fil-preżent. Okay, Grazie ħafna sanaddu issa l-Sinjura Zdanoka. Onorevoli President, Kommissarju, kollegi, il-kwestjoni li għanna għoddimna jekk natux aċċess l-sistema Schengen għal bulgarija u Rumanija. Jena nifsi ġej minn pajis stat membru ġdid u niftakar kif aħna rritna ninaqdu. Aħna jena verament ħadd gost li l-adezjoni, aħna u gost l-adezjoni ta' Bulgarija u Rumanija kien hemm ovvjament nuqqasijiet il-problema għal Schengen. il problema ġew riżolti u Bulgarija u Rumanija ġalis di preparati fl-2011. Naf li jem tħassib dwar korruzzjoni u kriminalità organizzata, għalek il-kooperazzjoni fil-qafas tal-mekkanizmu ta' kooperazzjoni u verifikazzjoni għandu jkompli. Ma dan kollu ma nistawx nivventaw kriteri ġodda biex wieħed jingħaqad ma' sistema ma' zona Schengen, ma nistawx nimminaw ċertezza li l-istat jidħol darba l-kriterji li teżistu jiġi soddisfatti. Dibattitu fil-Parlament u rew il-bżon li nevetaw standards doppji meta namlu valutazzjoni tal akita ta' Schengen fil- fil-membri stat ta' qabel u tista' il-dossier fuq il-valutazzjoni huwa importanti. nħossu li mhux aċċettabbli li diversi stati membri fil-Kunsill issuġġerixxu li jbidlu l-bażi legali ta' dati proposti ħalli jkunu jistgħu jeskludu il-Parlament mill-proċess ta' deċiżjoni. Ma kollu nispera li r-raffrutiet tagħna Sur Kwejjo jiddefendi l-prerogattiv tal-Parlament kif dejjem jagħmel eh, b'suċċess b'appoġġ tagħna, b'appoġġ sħiħ tagħna u jien nixtieq nirringrazzja l sur Kejla għal xogħol tiegħu u nisperaw li konna żied kooperazzjoni fil-ġejjini. Grazzi. L-Onorevoli Ernst għal minuta u nofs. Signuri, naħseb li għanna bżon najdu li wasal iż-żmien il-Bulgarija u Rumanija jiġu inklużi fil sistema eh, Schengen. Eja, nirriflettu fuq it-tneħħija tal-frontier interni u l movement ħelesta tan-nies u eh, wieħed mill-riżultati li pożittivi tal-Unjoni għalhekk jiena nista' nkun ċar fuq dan. Meta ngħid li ma nistax nifhem li hemm blokkar minn ċerta pajjiżi inkluż il-Ġermanja pajjiżi li nħabba l-korruzzjoni ma ġietx ma kienx ġdida sulla ta' nies jew kellha moviment fluss ta' migranti bla kontroll. Taw argumenti li ma jistax nifhem. Wara l-opinjoni li aħna nżomm moħħok l-opinjoni li għandna qudiemna naħseb li huwa logħba perikoluża li qed nilagħbu mal-Bulgarija u l-Rumanija. Għalhekk mill-bidu aħna dejjem appoġġajna s-sur kwejjo minn dejjem biex l-istess standard jissolisfaw għandu jiġu applikati l-pajizi kollha meta niġu għal Schengen. Hija ħaġa stramba, ħaġa li ħassejna flimkien ma' membri oħra mill-Kumitat li l-Kunsill sabet diffikultajiet meta titratta mal-Parlament li fil-bidu ma permettix li naraw ċerta dokumenti sena opinjoni pozittiva pretendu l-adizjoni għall kiex ta' Schengen issir ma nix nistennew sa' settembru u fl-aħħar jien nixtieq nagħmel kwota graf ħart General Spiramenjan jgħid li il-Rumani, il-poplu ta' Rumani huma għandhom euforja fuqhom, huma jaraw ħarsu lejn l-Ewropa bħala post li japprezzaw l-valuri tagħhom. Jekk aħna ndur darra għalihom ikonna xettiċi, dan ma rridux li jiġri fil-Bulgarija u Rumanija. Grazzi. Presidente. Grazzi President, l-artiklu 4 paragrafu 2 tal-att ta' subija ta' Schengen jistabilixi il-verifika dak li huwa l evalwazzjoni tal-kondizjonijiet li huma metrosari għall-applikazzjoni tal-akki ta' Schengen minnaħa tal-Istati membri huwa rekwizit essenzjali sabiex il-Kunsill ikun jista' jneħħi il-, -il frontieri interni esterni bil istati membri. Ovvjament aħna narridu issa hawnhekk ċertu rekwiżiti urġenti illi ma jizistux bħalissa ta' karatteristika legali kif ukoll operattiva li trid ixxekkel il-mobilità ta' persuni fil-Bulgarija Rumenija li mhumiex desiderabbli. U l-atti tal-Parlament tal-Parlament ma tantx qegħdin iserħu l-mħuħ tal ta' dawk li qed jaraw dawn il-jufijiet kbar li huma fil-frontieri tal-marittimi u tal-art ukoll għax hemm każijiet kbar ta' klandestini ġejjin minn dawn iż-żewġ pajjiżi. Aħna nixtiequ li jkun hemm sospensjoni tal-proċedura ta' dħul minnaħat tal-Bulgarija u Rumanija fis-sema ta' Schengen bażi tal-bażi ta' prekawzjoni anki minħabba il-pressjoni enormi li ġejja minn dawn iż-żewġ pajjiżi minn pajjiżi il barra minnhom li qed imur kontra qed ta' biżejjed din is-sistema tal-Unjoni Ewropea mħabba dak il-destini kollha. U kirux van der Stup ġejna mhix Iżur van der Stup. Grazzi. Il-ġirin tagħna li ma korrotti tal tal-barra l rumanija u Bulgarija ma ma ma ma ma jistgħux jaderixxu ma' rekwiżiti imma forsi biċa kbira tal-parlament jista' jitkemmu sabiħ is-ħobbija tal-Bulgarija u Rumanija għall-erja għal zona Schengen, ma dinja ħaġa ta' fidili, ta' tfal għal Bulgarija u Rumanija u burewna illi mhumiex denji li jitlu f'Schengen. Ħabba għandhom il-komitati u l-għaddit ta' korruzzjoni juru illi dawn iż-żewġ pajjiżi huma fost l-ar għal-korruzzjoni. U dan ifisser korruzzjoni għolja ħafna dan il-pajjiżi għandhom jitlu fi Schengen le, għat. Fjannar ta' din is-sena xi għaxiren eh, ta' uffiċjali ta' dwana Bulgari ġew arrestati għal korruzzjoni, 200 każ fil-Bulgarija u Rumanija. Għale, ah, jina, dawn huma ta' tħassib dawn il-ċifri rigward traffikar tal-bnedmin. Per eżempju, anki fl-Olanda kien hemm ħafna vittmi ta' persuni li ġej minn dak il-pajjiż u għalhekk irresponsabbli li ndaħluhom fix-Schengen. Eh, aħna ma jistax dawn l-ġridu, aħna rridu nħarsu lejn ir-realtà. Ma nistawx li dawn il pajis jkunu parti minn Schengen, la jistalat għat.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 Grazzi, ningrazzjak tal-valwazzjoni ċara u ġusta tal-dawk li għamlu Rumanija, Bulgarija, grazzja l-Komissjoni, Presidenza tal-rapport tagħhom għal-rabta dan il-rapport. Il-proċess ta' valwazzjoni ta' subieti dan il-pajjiż għad tkun finalizzata skont l-istess kriterji palma dawk e, e, li kien hemm meta bdewa. U fil-2007 kienu qalu illi mela darba kriterji tekniċi ġew jiġu mwetqa dawn ikunu jistgħu jingħaqdu ma' żona Schengen fil-2011 waffat u l-evalwazzjoni tal-esperti ehm, dawma ma ambigu dawn iż-żewġ pajjiżi ħtiġu dan il-kriterji ta' sħubija u kull ħaġa oħra tagħmel parti minn dibattiti politiċi ta' stati membri. U apparti kalkoli aħna aħjar nfokaw fuq kif saħħu l-frontieri esterni tagħna kif eh, infaslu f'temiet eh, mal-ġirien u wkoll tal-vant u nimplementaw għansaw u l snuri solidarjetà ma' dawk li għandhom l-iktar pressjonijiet qawwijin mill-Ewropa t-spellu dan huwa speċjalment importanti meta ċittadini tagħna jħossu illi immigrazzjoni legalizzaj jipperikola s-sikurta u il-kizbit soċjali tal-Europa aħna neħtieġu li ikonna pjanijiet ta' emerġenza palmanna fl-Italja u Malta, ma sax ikonna standards doppi, jekk aħna ser ikonna regoli ġodda dawn għandu applikaw il-ħit membri kolla. Il-ġodda u l-antiki, kollegi, il-Bulgarija u Romanija għamlu l-bicċa tagħhom issa dew jibnu fuq dak illi illi bdew. U eh, għamlu ħafna biex jġildu kontro kriminalità organizzata u jien issa nkun iktar kondu li kieku l-Mediterran, il-frontieri ta' Schengen jiġi protett ta' skem eh, il-Bulgarija u Rumanija jipproteġu il-bahar iswed tagħhom. Kien hemm kollegi hemmhekk, oħrajn hemmhekk u kollu jafu x'qed ngħid, allura biex insaħħu s-sikurtà fi żona Schengen il-Konsill li tagħmel deċiżjoni li l-Bulgarija u r-Rumanija se jingħaqdu ma' żona Schengen din is-sena f'Settembru u ejja nappoġġaw dak li qed is-sur Kowellu sabiex inkun nistgħu nibagħtu messaġġ ċar li kunsill illi sabiex il-frontieri s-seni tagħna jkunu ħafna iktar saħħithom u xi jkunu iktar sikuri Romana Bulgari jridu jitlu f'żona xejn dan is-sena. Ah, Grazzi, Sina Benova kollegi, komissarju, il-libertà tal-movimenti huwa millet mill-iktar movimenti u tal-libertà tal-movimenti li huwa bażiku li għadhom iċ-ċittadini u fissem il-grupp tiegħi il-grupp ta' soċjalisti Demokratiċi fil-Parlament Ewropew. Nixti nappoġġa is subija tal romania u Bulgarija eh, l-subja tagħhom fis-żona Schengen. naħseb irridu nelqaw dak li pozittiv, iżda fl-istessin irridu nejdu li jiddispjaċina ċertu affarijiet. Xi kollegi llum għandhom problemi bil-korruzzjoni. U li jissa qegħdin jikkritikaw ir-Rumanija u l-Bulgarija. Ir-Rumanija u l-Bulgarija huma membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea u għandhom jiġu trattati indas. Għalhekk meta aħna nifutaw għada jiena nkun grata ferm li kiko titrattaw Rumania u Bulgarija bl-istess eżatt l-istess mod li intom titrattaw pajjiżi kom stess. Kirux il-ċef jena l-ebto. Sur il-ċef. Grazzi din is aħna irridu fanalizzaw l-evalwazzjoni tagħna tal- tejja tal-Bulgarija Romania biex jisieħbu għal-sena Schengen u aħna ħan innexxu għaliex ir-rapporter kien jagħmel xogħol ta' suċċess. U l-evalwazzjoni tal-Parlament nittamaw li ħaj jilqal għada pozittiva tal-Komitat Liba u li l-Rumanija u Bulgarija jaraw l-istituzzjonijiet tagħhom ikunu wet u xogħolhom sew sabiex il-permess fil-frontiera ta' Schengen issir aħdar e, Mikkejja diskussjonijiet kollha aħna ma kenniex ċans illi nbidlu il-kriterji ta' Schengen mill-bidu għadok. Issa iż-żewġ gvernijiet ta' żewġ pajjiżi jridu jiċċaraw eh, ċertu affarijiet biex jerġgħu jikkonvinċu dawk illi qabel kienu allejati tal-Bulgarija u Rumanija. X'inhi r-raġuni ta' dan il-motivazzjoni? Il-preġudizzju, il-diżilluzzjoni, Nittama li Ministru ta' Ġustizzja u affarijiet interni ikunu ġusti bejniethom hekk kif kellna aħna fid-diskussjonijiet tagħna fir-rapport koel. Panie Przewodniczący, mam wrażenie, że w ostatnich Grazzi, President, jitistur kowal. Fil-Parlament Ewropew, fil-dibattiti tagħna, kull ma jmur qegħdin infittxu biex nprovaw nproteġu din il-fortizza tagħna. Kemm jekk kofru fil-frontieri esterni kif ukoll dawk interni. Aħna inkollu qed nippruvaw nwaqfu l-persuni biex jaqsmu l-frontieri, m'hemmx għalfejn Rumaniji u Bulgariji u ċittadini tagħhom ma jistgħux jivvjaġġaw madwar l-Unjoni Ewropea, jaħdmu fl-Unjoni Ewropea. Tista' saraw mid-dibattitu kemm i frammentata l-Unjoni Ewropea hemm persuni illum il-ġurnata illi qegħdin joħorġu b'dawn argumenti folot kontra l-Rumanija u Bulgarija eh, u dawn taslilhom tagħhom għax dawn qegħdin jiddajfu jiminaw il-Bulgarija u Rumanija. Grazzi. Sur Batten, Issa il-pjanijiet li inwessaw iżona Schengen il romania u l-Bulgarija. Disa mit-telf ġibsi fil-Rumanija u Bulgarija u la darba dawn ikunu jistaw jivjaġġaw dawn zgur ħafna minnhom ħajjiġu eh, Renjonit biex jipprofittaw ta' sistema ġeneruża tagħna ta' otja ta' servizzi soċjali u djar b'xej. Forsi jkun hemm ċittadini ta' Renjonit li jkunu jistgħu jiltaqgħu ma' dawn il-pajji dawn il-persuni jekk kif jinżlu fl aeroport ta' Heathrow u tujom eh, l-andiriz biex jibur għad-djar tal-ministri tagħna u kull minu favur ta' dan li dawn li żewġ pajjiżi jisihibu ma' Schengen. E, u ma' biss meta dawn jiġu jħabtu fuq l-adba tagħhom illi forsi jbidlu l-idea tagħhom fuq il-kustjoni. E, grazzi. Għal darba ħrat naraw kif kif persuna għaljena mhux qed tippermetti tiġi permessa li tidħol fiż-żona Schengen. Għaw għandu motivazzjoni tajba, raġuni tajba biex jitamela di. Fil-direttiva ta' Europol fuq il-kriminalità organizzata nejdu illi gruppi toro kal mill-Albanija kif ukoll dal-ex Unjoni Sovjetika se jisfruttaw l-opportunità tagħhom bil-sħubija ta' Rumanija Bulgarija dik li Schengen U din is-sitwazzjoni nfakru wkoll il-fenomenu tal-eżenzjoni tal-vizas għal pajzi tal-Balkani li kienet deċiżjoni li għabdet u t-tihdet ehm, ta' kafkaf. U ħajkun hemm problema wkoll it-Turkija l dik li hija Rumanija Bulgarija meta jisieħbu ma' Schengen. Xista ramlu biex din is-sitwazzjoni nkunu sena trattaw b'mod eh, tajjeb? Ma m'hemmx garanziji, x'inhu ma il-provvedimenti li naraw illi ma jkunniex problemi ma' dawn ir-Roma. Menna xejn manna ebda dispożizzjoni x'inhu ma il-forum eh, legali kontra l-korruzzjoni ta' Rumunija Bulgarija xej. Il-persuni ċittadini mill-Bulgarija Rumunija li b'intenzjoni tajba kollha li jixtiequ jitlu fi żona Schengen jistgħu jifmu il-kontroll kontrolli fil-frontier muwa xej meta aħna qegħdin nitkellem dwar li l-ħarsin tal-Ewropej kollha għal kontra kriminalità organizzata. Grazie President, illi l-sobija ta' Rumanija għal zona Schengen e, e, rrit ħafna sforzi kbar. U dawn kien proġett kbir fej kien hemm ħafna miljuni ta' euro li ġew investiti. Aħna minna kondizzjonijiet kollha għalla ki ta' Schengen ir-Rumanija għandha wieħed mill-ikbar frontieri esterni kbar tal-Unjoni Ewropea u din żviluppat l-iktar eh, sistema ta' sikurta integrata moderna fis sistema Schengen. Ir-Rumanija wkoll hija integrata fi Frontex u l-operazzjonijiet fil-Greċja qed jiġu appoġġjati mir-Romanija eh, li hija t-tieni li kbar kontributur fil dak li huwa tjata tamir eh, wara l-Ġermanja u aħna wkoll għana mekkanizmi għal-azilu immigrazzjoni fil-Ġermanja u fl-Olanda ġida kontra traffikar illegali tal-bniedem qed isir skont l-iktar teknika moderna aħna għandna applikazzjoni unika fl-Ewropa li tratta data siswan sistu. Dawn monitoraġġ tal frontiri maritmi huwa eżempju tal-aħjar prassi u l-awtoritajiet qegħdin jagħtu attenzjoni partikolari ġieda kontra korruzzjoni. Ir-riżultati qegħdin juru illi Rumanija għanda il-kapacitajiet istituzzjonali u determinazzjoni illi jilħu l-għanijiet tagħhom fil-qasam ta' ġustizzja lek is-ħobbija għal Schengen hija rigal u il-rikonoxximent tal-sforzi tar-Rumanija illi ovvjament ser jagħmlu kontribut sabiex insaħħu s-sikurtà tal-frontieri esterni tal-Unjoni waħda tajba. Grazzi u prosektu sul-kojla. Lipa. Signora Fagiola, al minuta. Aħna rridu naraw li min jidħol f'Schengen ikun bażi tal-mertu tiegħu. Il-organizzazzjonijiet politiċi ma jistawx inaħuna din l-idea din l-ideja nazjonalistika u populista qed tibbaża fuq retorika li hija forma ta' rasizmu ta' xenofobija u ta' li għalqu il-bibien għal dawn il-pajjiżi. Imma fil-fatt li wieħed jidħol f'Schengen ifisser li kollok libertà ta' sikurtà u ġustizzja u, li kollok libertà ekonomika u, u libertajiet oħra kollha involuti. Il-mobilità tal-Ewropej hija libertà ukoll illi inti tiċċaqla fejn trid hija dritt fundamentali u jekk aħna nilimitaw dan aħna nkunu qegħdin neħħu wieħed mill-vantaġġi prinċipali li għandhom il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi wessaw il-żona Schengen seturi illi l-idea li l-unifikazzjoni hija tant qawwija li l-Unjoni qiegħda tmexxija l qudiem u li tagħtiha ġejjin iċ-ċar soda ma' dawk il-pajjiżi li qegħdin iħabtu ma' bibin tagħha dawk tal-Balkani. Mr. President, I may have changed my seat here to the EC. Sur Kamal Benemen, Sur President, jena bidilt posti, pero mux ħanibdel l-idea tiegħi fuq l-Unjoni Ewropea. Fl-opinjoni tagħna din hija kwistjoni tal-membri tagħna x'iddeċiedu. Eh, Ġibu l-eżempju tal-Iżvizzera hawnhekk li qiegħda fix-Schengen iżda mhux fl-Unjoni Ewropea. Eh, Nat tal-bit tal-pajjiżi bħal Franza, Italja Danimarka juru li aħna qegħdin fi kriżi il-pragmatizmu jgħid li eh, l-Bulgarija u r-Rumanija jinaqdu u dawn imorru lil lin mill-bżonijiet taż-żona. Dan ifisser li ħajkun hemm ħafna persuni illegali li jidħlu eh, fi żoni Schengen u l-Renju Unitu jilħqu l-kale minn ebda problemi għalek eh, fiftit klim din il-proposta tasal wisli. Grazie. Grazzi, signora Bizzotto, minuta. L-Europa ma tagħmel xejn iżda sanna rapporti fuq kriminalità organizzata li turi li bitħul ta' Rumanija u Bulgarija fi Schengen naraw eh, l organizzazzjoni Turki u Albaniżi fost l-oħrajn se jespandu l-attivitajiet tagħhom fl-Ewropa. U jiena eh, għenek nista' nekkota illi naraw ukoll illi se nżidu l-frontieri tagħna se jkun hemm aktar traffikar ta' droga u bnedmin u anki dwar traffikar tal-bnedmin brabta ma' tħul ta' Schengen ta' Romania u Bulgara tfisser illi ikona komunità rom illi kollom opportunitajiet ġodda. U dana xaġa li ġaqedin naraw ċerti bnadi tal-Europa. U allura E, fit-traffikar tal-droga u traffikar tal-bnedmin naraw illi is-sitwazzjoni se tinbidel għallar. U allura aħna se nagħmlu favur il-kriminalità organizzata. Aħna dejjem se nkunu kontra dawn it-tipi ta' għażliet xellerati. Min jivvota favur se jkollu responsabilità ta' vot illi se jiftaħ il-bib għal kriminalità organizzata, bib li jiftaħ dritt lejn l-Unjoni Ewropea. Kirija Gal Jadiju Lepta. Köszönöm a szót, elnök úr. Grazzi, Sur President, Komissarju, kollegi. Jina soddisfatta illi bil rapportaw din il-rapport il-Parlament Ewropew kun qed jagħti messaġġ ċar illi huwa jaraf kemm huma preparati r-Rumanija u l-Bulgarija eh, sabiex dawn iż-żewġ pajjiżi jilħqu wieħed mill-ikbar kisbiet tagħhom, jiġifieri jidħlu fiż-żona Schengen. Din hija importanti ħafna għal raġunijiet storiċi għal dawn il-pajjiżi eh, għaliex ħajkolhom opportunità li jivvjaġġaw b'mod ħieles. Naħseb li mill-iktar messaġġ importanti tad-dibattit illum eh, għandu jkun il-Rumanija u l-Bulgarija għandhom jisodisfaw l-istess standards u kondizjonijiet għadħul fi zona Schengen illi huma mistennija mill-istati membri oħra għalhekk m'għandniex nistennew iktar mir-Rumanija u l-Bulgarija f'termini ta' kondizjonijiet minn dak li ntlalab fil- fil-drabi oħra. Ma nix nużaw standards doppi għaliex dan imur kontra il-bazi ta' dak li ksibna fi Schengen, ġifiri il-fiduċa reċiproka bejn l-istati membri. Eh, eżattament l-avvenimenti ta' xur li għaddew juruna illi aħna rridu niddefendu dawn il kisbiet tal-komunità tagħna u għana nevitaw eh, namlu rabta bejn id-dħul ta' dawn iż-żewġ pajjiżi u kif ukoll ir-reviżjoni tal-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen. Dan tal-aħħar għandna bżonnu iwa iżda m'għandux jiġi marbut ma' dħul ta' dawn iż-żewġ pajjiżi. Nixtieq nifraħ is-Sur Koelja li x-xogħol kostruttiv tiegħu kien xogħol importanti ħafna sabiex nimxu l-qoddim, nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Presidenza Ungariża tal-impenn u l-kisbiet illi kellhom għal dawn iż-żewġ pajjiżi u l-fatt li jidħlu fiż-żona Schengen. Grazzi ħafna, Sinjura Head, minuta. Għada ħankun qegħdin nivvutaw fuq jekk il-Bulgarija u Romania għandhom xi jidħlu fiż-żona Schengen bħala Eh, membru tal-partit eh, tal-SND jiena naħseb li eh, din it-tip ta' kooperazzjoni rrid ikollha rekwiżiti tajba sabiex naħdmuha però rridu nażaw l-istess kriterja għal kulħadd. Kwalunkwe ħaġa oħra għalhekk hija motivata politikament. naħseb li dawn iż-żewġ pajjiżi jekk ikunu konformi mar-regoli applikaw ir-regoli għandhom id-dritt illi applikaw. Il-dħul illegali dawn il-pajjiżi xi ħaġa nistgħu niġġilduh permezz tal-ftehimi ta' Schengen il-Kummissarju Malmstrom semmiet li nistgħu nġildu l-korruzzjoni u hija xi ħaġa li għandna naħsbu u nikkonsidraw fih dan l-Unjoni kollha mhux biss ir-Rumanija u l-Bulgarija. Fl-istess ħin naraw li hemm bżonn aktar kooperazzjoni dak li jaqsam mal-ġlida kontra l-kriminalità organizzata u mhux sempliċement nagħlqu l-bini fuċinijiet. Grazzi. Sur President, Komissarju, Schengen huwa patrimonju ta' ċiviltà ta' valur kbir illum irridu nraddu ħajr il dak li wassal għal riżultat portanti fejn hawnhekk iċ-ċittadini tal-pajjiżi li jistgħu jibbenefikaw minn dan istrument essenzjali jinkludu wkoll ir-Rumanija u l-Bulgarija. Iż-żona Schengen allura se tikkonsolida ruħa u tista' tissaħħaħ u allura għandna wkoll evidenza konkreta ta' ċiviltà Ewropea hija propja din Ġifiri, għawnek għanna evidenza ċara ta' ċittadinanza Ewropea fi zona Schengen, strument essenzjali għall-ekonomija u għall-aspet legali u jina ċert li fil-24 ta' ġunju ta' din is-sena Il-Kunsil u kol se jkollu lok biex jirrifletti fuq situazzjoni biex aħna jkun aktar sentimenti ta' fiduċa u kollaborazzjoni fost istati membri iva il-mekkanizmi issa iridu eh, jgħaddu minn sistema intergovernativa l sistema komunitarja kif is-sinjura Malmstrom ħabret dan l-aħħar kif ukoll il-governance ta' Schengen tiddetermina ċertament aktar kooperazzjoni, tisħieħ dinamiku iżda wkoll aġġornament trasparenza u dialogu dawn huma importanti il-ħtiġijiet eh, eh, il-Rumanija u l-Bulgarija laħquhom u allura għandna libertà ta' moviment, is-sigurtà ta' ċittadini b'kuntest bilanċat biex bekk ikun hemm dan il-ħelsin tal-ċirkolazzjoni. Grazzi. Signora Jotova, minuta. Kollegi, il-grupp ta' xevali definixi 13.000 tal-frontiera tal-Bulgarija bħala frontiera sigura. Ħafna xogħol sar sabiex dan eh, jitweta. Għalhekk eh, rakkomandat il-Kunsill sabiex japprova dħul ta' żewġ pajjiżi fi zona Schengen u għalhekk nirringrazzja l-kollegi kollha tal-involviment tagħhom f'dan. Xi stati membri u xi kriterji ġodda li forse jtawlu l-proċess ta' Schengen u tħul ta' dawn iż-żewġ pajjiżi ġi definitu ukoll bħal qed nilagħbu ma' sigurtà minħabba l-kriminalità u l-korruzzjoni. Però eh, aħna għandna politika interna wkoll hawnhekk u din ir raġuni wkoll għalfejn il-Ministru Intern tal-Bulgarija ġi mitlu jirriżenja. riżenja hemm ukoll evalwazzjonijiet oħra pal preżempju l-verifika u l-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni li talek nirringrazzja l-Kummissarju Malmstrom għal pakett li biħan ġildu l-korruzzjoni illi hija preżentat il-bira. Il-Bulgarija u r-Rumanija ma nistawx nużawhom bħala vittmi għas-sitwazzjoni ta' korruzzjoni. U jista' jkun il-forsi hemm xi diżillużjoni f'ċertu pajjiżi minħabba l-kriżi finanzjarja Aħna għalhekk irridu nimxu l-qoddim u napoġġjaw ir-rapport tas Sur Koelja, grazzi. Mela, Signora Mattia, grazzi Sur President, kollegi, l-ewwel ngħid nixtieq nifraħ il-kollega tiegħi Sur Koelja għal biċċa xogħol tajba ħafna li għamel fuq dan ir-rapport. Il-Bulgarija u r-Rumanija għamlu ħafna xogħol sabiex jitejbu il-ħarsin fuq il-frontieri tagħhom dak li xjaqsam mal-viża su kif ukoll mal-frontieri tal-ajru tal-art u l-ħarsin ta' dawn il-frontieri. Il-kondizjonijiet kollha ġew sodisfatti, issa aħna lek irridu nieħdu nota tal-fatt illi r-Rumanija u l-Bulgarija issa huma eh, teknikament għandhom ir-rekwiżiti kollha biżejt sabiex E jissodisfaw il-kriterji tal akita Schengen innu tajna l-numru ta' rakkomandazzjoni tres u lej dawn iż-żewġ pajjiżi u nittama li din l-istess attenzjoni se tingħata lil dawn ir-rakkomandazzjoni speċjalment f'dak li jaqsam mal-fruntiera bejn il-Bulgarija u l-Greċja u Turkija. Dan li parti mir-regoli ta' Schengen hija li l-pajjiżi kollha Eh, jindirizzaw il-problemi tal-pajizi ta' madwarhom. Għalek eh, nittama li dawn l-Stati Membri jitħalew jinaqdu mal-grupp ta' pajizi privileġġjati li għamlu parti mix Schengen. Nerġu nifraħalek il-rapporter Koelio unħares eh, l-qoddim għal-vot pozittiv. Signora Dansilek, joġbok, minuta. Grazie ħafna, Sur President Kien hemm dubi dwar id-dħul tar-Romania u l-Bulgarija fiż-żona Schengen. E, ma niftakrux dan huwa proċess legali li huwa mħejji fil- e, fit-trattati dawn il-pajjiżi. Billi dawn il-pajjiżi għalhekk e, iffirmaw dawn it-trattati u maċċettaw dawn il-kondizjonijiet l-istati membri jridu u wkoll konxi mill-interessi li għandhom huma wkoll stess Eh, mill-Bulgarija u Rumanija li xum għandhom kontribuzzjoni xjatu għas-sigurtà tal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Dan il-tkabbir tal-żona Schengen għalhekk ħajsaħħaħ iż-żona tagħna ta' sigurtà u libertà. Il-missjonijiet tal-Unjoni Ewropea verifikaw illi dawn il-pajjiżi huma marbuta b'mod adegwat ma' sistema tal-IT ta' Schengen u għandhom livelluri ta' sigurtà u dawn huma argumenti validi ħafna. Dan ifisser li l-Istati membri kollha ħajkollhom aċċess għad-dejta dwar immigranti klandestini u għalhekk ħajkun hemm eh, kontroll aħjar tal-frontieri tagħna. Issa s-Sur Pirker. Grazzi ħafna Sur President, Kummissjoni. Aħna kollha nafu li dawn iż-żewġ pajjiżi eh, investew ħafna sabiex jiżguraw u jtejbu s-sigurtà l-frontieri tagħhom. Eh, eh, ħafna investigazzjoni tlaħqu l-istess kondizjonijiet u għalhekk il-kondizzjonijiet għal sħubija fi żona Schengen dawn il-pajjiżi jissodisfawhom. Aħna rajna din is-sitwazzjoni u kien hemm evalwazzjoni objettiva u ntleħqet ukoll l-istess konklużjoni lek mhux biss ħanivvotaw favur dan ir-rapport, però aħna ħanappoġġjaw ukoll l-idea li l-fatt li dawn iż-żewġ pajjiżi daħlu fiż-żona Schengen, f'żona ta' fiduċja miex sempliċiment eh, azzjoni waħda aħna rridu nżommu l-impenni li għamilna, aħna rridu investu fis-sigurtà sabiex aħna nkunu nistgħu nżommu din iż-żona Schengen. Dima ma tapplikax biss għal dawn iż-żewġ pajjiżi l-pajizi pajjiżi kollha taż-żona Schengen u ħan nkunu nistgħu nżommu l-fiduċja ta' bejnietna sabiex nkunu nistgħu niżguraw li jkun hemm moviment ħieles bejn l-Unjoni Ewropea eh, fil-ġejni tagħna wkoll. Hemm xi informazzjoni li ma stajtx niverifika però li rċevejt għallum. lum fejn eh, il-forzi eh, tal-pulizija se jitnaqsu b'terz fil-Romanija. Li għansi huwa tħul tal-forzi tal-pulizija ħajtnaqqas b'terz, ewa tajjeb ħafna li kolna eh, forza tal pulizija tajbin, din l-informazzjoni però jħazina u dawn il-pajzi li kienet investu fis-sigurtà l-qoddim nistaw nizguraw li dan it-tip daw il-pulizija jitħallsu tajjeb sabiex ma jkunux jistaw jaċċettaw kunu bidilxin. Grazzi. Irridu naraw il dawn iż-żewġ pajjiżi u mamħejja kif suppost biex japplikaw l-akita Schengen fil-dak li nxaqsam il-frontieri tal-bahar, tal-art, jirrispettaw kriterji essenzjali li huma l-istess palma għandhom il-pajzi l-oħra fi zona Schengen. U allura l-adeżjoni sħiħa ta' dawn il-pajjiżi hija wirja, wirja ta' solidarjetà kontinentali u aħna nappoġġjaw ukoll l-ideal Ewropew tal-Moviment Hilles tal-ċittadini fiħdan l-Unjoni Ewropea biex bekk ikonna Unjoni aktar b'saħħitha. Issa dwar il-kritika riflessjoni dwar aktar flussi migratorji fil-Romanija, Bulgarija u Greċja, dawn huma sfidi attwali għall-Unjoni Ewropea kollha l-Istati Membri kollha li rridu jsibu approċċ komuni Ewropea sabiex isolvu b'mod effikaċi il-problema billi tissaħħaħ il-Frontex, nuru solidarjetà u nappoġġaw il-pajjiżi fin-nofsinhar tal-Ewropa li jridu jaffrontaw dawn il-flussi migratorji. Id-dialogu dwar il-modernizzar ta' Trattat Schengen irid iqis dawn l-isfidi l-ġodda. President. Sur Kalfin, minuta. Sur President, Kommissarju, l-involviment fi zona Schengen ġifiri ifisser li qed tieħu responsabilità l-Bulgarija u r-Rumanija jridu jingħaqdu għalhekk sabiex jieħdu responsabiltajiet tagħhom. Flimkien mal-istati membri l-oħra kollha għal ħarsien tal-frontieri esterni. Iva żona Schengen hija suġġett delikat ħafna kien hawn ħafna diskussjonijiet li saru fuq dan il-punt u eh, iva l-influss tal-immigranti mill-Afrika ma faċilitax dan it-tip ta' diskussjoni tagħna risposta tajba lek tagħna huwa li aħna eh, nkabru l-prinċipju ta' solidarjetà fil-qasam tal-immigrazzjoni l-involviment tal-istati membri kollha huwa importanti għal dan għalhekk mhux għandna biss sempliċement nippermettu lil bulgari Romani li jieħdu parti jidħlu fis-sena Schengen però anke li jieħdu responsabiltajiet kollha sabiex ħarsu l-frontieri l-Kummissarju Malmstrom qalet li għandha fiduċja f'dan u iva jakkuwa. E dawn il-pajizi għandhom jinżaraw il-possibilta sabiex juru il-iva u ma jistaw jilħu dawn l-sfidi. Grazzi. Kar. At the Hungarian border I saw a huge queue of trucks. As I Jena rajt gammont kbir ta' trakkiet u kienem minn ħafna pajjiżi differenti mill-Ġermanja, mill-Danimarka, mill-Italja trakiet li n-nies qed jistennew għalihom. Dawn id-dew minħabba proċedura li ma tapplika fil-bija tal-Unjoni Ewropea, għalhekk nixtieq nisħaq l-importanza ta' dħul tar-Rumanija u l-Bulgarija f'dan f'din iż-żona importanti ħafna hija importanti ħafna għall-Ewropa kollha li xi aħna nerġgħu nibnu l-fiduċja taċ-ċittadini tagħna fl-Unjoni Ewropea u fl-istituzzjonijiet tagħha. Inti għed, Signora Kommissarju, li Schengen hija importanti ħafna ċittadini kollha tal-Ewropa. Hija għodda importanti ħafna għal aktar Ewropa għalek, sabiex l Ewropa ħjar. Għalhekk jiena nemmen illi għada l-Parlament Ewropew se jaddotta dan ir-rapport u malajr kemm jista' jkun il-Kunsill jaħdem fuq dan. Grazzi ħafna. Okay, dear colleagues, I have 16. Grazzi kollegi, għandi 16 il-talba għal proċedura KGI jiena b'mod eċezzjonali ħanaċċettom kollha però ħan insisti li għandumu minuta. Għalhekk minuta biss. Kif ta' il minuta nitfilkom il-mikrofonu. Sur xogor, kħaxbok ibdenti. Il-rapport Coelho jgħid li kemm ir-Rumanija u l-Bulgarija issodisfaw il-kriterji u ma eh, lesti għalek sabiex jużaw kollox sabiex eh, jibdew ħadmu dawn ir-regoli fil-pratika, però iż-żmien li fih ħajjin għadu mu ċerta li xem xi stati membri li ma jaqblux mal-fat li dawn iż-żewġ pajjiżi naqdu jaħsbu li jista' jkun hemm xi problemi fit-tħaddim tas-sistema ta' Schengen. Jina għalek nishtiq nixbet l-attenzjoni tal-kollegi tijaj u tal-Kunsil għal-fat li din id-deċizjoni ħajkolla impatt fuq il-ħajja ta' kuljum ta' 30 miljun ċittadin tal-Unjoni Ewropea li neħu l kontrol tal-frontier interni huwa suċċess kbir u naħseb għalhekk li ċittadini tar-Rumanija u l-Bulgarija għandhom kull dritt li jkollhom il-ħelsin ta' movimentu kif ukoll id-drittijiet kollha li għandhom il-pija ta' ċittadini Ewropej. Jiena naħseb li l-Ewropa tkun aktar b'saħħitha jekk ir-Rumanija u l-Bulgarija jiena jingħaqdu din is-sena. Grazzi ħafna. Ďakujem pekne. Ja tu dnes stojím preto, aby som jednoznačne podporila vstup Rumunska a Bulharska do Schengen. Grazzi. Jiena nappoġġa eh, l-adeżjoni f'dan iż-żewġ pajjiżi għaż-żona Schengen. Ir-rapport kollu juri dawn iż-żewġ pajjiżi huma lesti huma laħqu l-kondizzjonijiet kollha dawn iż-żewġ pajjiżi huma stati membri tal-Unjoni Ewropea ilhom issa erba' snin membri forsi hawn xi kollegi hawnhekk li għadhom ma realizzawx dan il-fatt xi kummenti razzisti li smajna minn ċittadini Ewropej lejn dawn il-pajjiżi huma kummenti li jinkwetawni ħafna. Jiena minn ċerta dawn il-persuni minn xiex qegħdin jibżaw. Kif se jkollna problema bl-immigrazzjoni? meta nitkellmu dwar ċittadini Ewropej li jiċaqalqu lejn pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk għandna prinċipju bażiku fl-Unjoni Ewropea l-ugwaljanza. Jekk aħna ndajfu dan il-prinċipju, tindajfu l-prinċipju essenzjali tal-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Wismanova, President, Kummissarju, kollegi. Wara li l-Bulgarija daħlet l-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni għaż-żona Schengen issa huwa il-pass li jmiss wara l-Bulgarija u r-Rumanija rajna illi kienem xol, xol għall-adezjoni u kienem daw hemm dana kien ikun kontra ir-regoli tal-Unjoni Ewropea għaliex ir-regoli jridu japplikaw mod ugwali għal kulħadd, irridu japplikaw għal dawn iż-żewġ pajjiżi fl-istess mod kif applikaw għal pajjiżi oħra. Inkella nkunu qegħdin nagħmlu diskriminazzjoni. Ħafna stati membri għandhom problemi bil-korruzzjoni, il-kol kemm aħna rridu niġġieldu din il-problema erba minn ħames ċittadini Ewropej jaħsbu li l-korruzzjoni hija problema fil-pajis tagħhom għandna wkoll problema ta' migrazzjoni iżda jeħtieġ li nsibu soluzzjonijiet komuni minar ma nċaħtu il-prinċipji tagħna stess. Przewodniczący, mówi się w Unii Europejskiej. Sir President, fl-Unjoni Ewropea smajna ħafna dwar il-kriżi, ekonomika u finanzjarja, issa din id-diskussjoni dwar Schengen, iċ ċittadin qed jitkellmu wkoll dwar id-drittijiet fundamentali, it-teddidiet għal dawn id-drittijiet fundamentali. Dak li rajna fl-Italja, Franza u fid-Danemarka, li ġalni nifhem li rridu nibatu messaġġ ċar namluha ċara li rridu nżommu Schengen, insaħħu Schengen, nespandu Schengen u kif ukoll inżommu Ewropa miftuħa nistgħu nelbu din il-kriżi. U meta id-Danimarka ridet tintroduċi mill-ġdid il-kontrolli fil-frontieri jiena ħadd pjaċir nara li l-Kummissarju minnu fih ħarġet stqarrija dwar il-politika komuni tal-azil tal-Ewropa. Ejja ma jkunx aktar dewmien u naraw li Bulgarija u Rumanija jitlu għaż-żona Schengen u koll. Naravli Paxku s-sajt joġbok. Minuta. Illum l-arranġament Schengen hija taħt pressjoni kbira minnaħa minħabba il-flussi ta' migrazzjoni ta' migranti mill-Afrika ta' fuq fejn hemmhekk qegħdin naraw ħafna eh, tibdil iżda għandna wkoll it-talba għal sospensjoni. Minnaħa l-oħra għandna stati membri oħra li deċidew għal raġunijiet illi jirriflettu l-interessi tagħhom biss illi jisfruttaw il-fatt li l-Bulgarija u Romanija għadhom mhux parti miż-żona u jixtiequ li jżommuhom il-barra. U allura regoli tal-logħba sa ġew modifikati waqt il-logħba ħalli jkunu ta' żvantaġġ iż-żewġ eh, plejers u allura jiena nappoġġa il-konklużjonijiet pożittivi tar-rapporter u eh, nifraħlu għal din iżda jiena ma nistax eh, nara nifem il-raġunijiet għal dawn it-tibdiliet, iżda ma nistax ninjora wkoll il-kondizzjonalità li qed tiġi is-suġġerita tista' tiffaċilita wkoll interpretazzjoni suġġettiva. Nittama iżda li għandi żball, grazzi. Buxoj, jena lebto. L-Onorevoli Buxoj, issa. Thank you very much. Grazzi ħafna. Il-rapport li il-Kamra qed tiddiskuti llum hija huwa rapport bilanċat u naraw illi il-Bulgarija u Romanija jistgħu jitlu fiż-żona Schengen u rapporti oħra juru wkoll il rumanija tista' tkun ukoll eżempju ta' prassi tajba f'ċerti osma. Jiena konvint il rumanija u l-Bulgarija u tful tagħhom fi żona Schengen mhuwiex se jagħmel ħsara sigurtà tal-frontieri, al kontrarju l adezjoni se żżid is-sigurtà. Hawnhekk qegħdin nirreferu għal fiduċa iżda kif nistgħu nitkellmu dwar dan jekk xi stati membri ibidlu ir-regoli tal-logħba u iżidu aktar um, punti meħtieġa għall-adeżjoni. U dawn il-ħtiġijiet għal Romanija u l-Bulgarija mumiex imposti għal Konsilju messaġġ klar naċessens. sens. Mumiex imposti għal dawn il-pajjiżi u allura aħna rridu trattament ugwali u allura rridu nibatu messaġġ ċar dwar dan il-punt. Kellim li miss, grazzi President, jena nirringrazzja u koll il-rapporter illi abbozza rapport diffiċli ħafna Kien hemm kontroversja dwar is-suġġett tal-adeżjoni ta' Romania u l-Bulgarija fi żona Schengen, kollegi. Nirringrazzja wkoll il dawk kollha illi femu illi l-Unjoni Ewropea tikber għabbażi tal-valuri. L-adeżjoni tal-Bulgarija u l romania fi żona Schengen hija parti mir-responsabilità li dawn iż-żewġ stati daħlu għalija fl-2004 qabel ma huma issibu mal-Unjoni Ewropea xi ħaġa kkonfermata wkoll mill-Kummissjoni ta' Valwazzjoni. Illum jiena tkellimt ma' kollega minn pajjiż illi tkellem kontra l-adeżjoni taż żewġ pajjiżi fiż-żona Schengen u jiena rrid inkun naf x'inhi l-problema din il-persuna, l-kollega, għalt li illi forsi il-kondizjonijiet intlaħqu b'xi mod. Kellim li miss, il-kredibilità tal-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq applikazzjoni uniformi tar-regoli tagħha. Jidir li li huwa ċar li t-tħul ta' Romanija u l-Bulgarija fi żona Schengen għandha tiġi approvata bbażi tar-rispett tar-regoli applikati għal pajjiżi oħra xejn inqas u xejn aktar. Jiena nifraħ lir rapporter għal rapport tiegħu u l-proposta tiegħu għall adeżjoni ta' miżuri minnaħa tal-Bulgarija biex bekk ikun hemm pjantazzjoni mal-Greċja u t-Turkija dwar il-problema tal-frontiera bejn dawn iż-żewġ pajjiżi u anki l-immigrazzjoni klandestina. Nirrepeti, it-trattat ta' Dublin 2 irid jiġi rivedut u hemm għandna bżonn preżenza permanenti ta' Greċja eh, ta' Frontex fil-Greċja. L-Onorevoli Malzer. Is-sistema Schengen u l-ftejn ta' Schengen enew il-flussi ta' migrazzjoni u il-libertà ta' moviment u kol zid eh, il-kriminalità organizzata. Illum fl-Unjoni Ewropea eh, issa din is-sitwazzjoni hija priorità dawn is-sistemi ta' sigurezza fil-frontieri fl-Italja naraw ukoll illi qegħdin nippruvaw nilħu dawn l-istandards ta' Schengen. Iżda kif nistgħu mbagħad aħna wkoll nittrattaw dawn iż-żewġ pajjiżi li se jitlu fiż-żona. Il-kriminalità organizzata eh, fl-Ewropa ta' il-Vant mixja lejna u id-Danimarka kienet fuq quddiem biex toffri regoli alternattivi għax Schengen. Il-Kummissjoni kella reazzjoni wkoll negattiva fejn eh, daħlu dawn il-miżuri ta' Danimarka kontra l-kriminalità organizzata. Nistaw biss niftħu għal dawn iż-żewġ pajjiżi meta l-affarijiet jinbidlu għall-aħjar. Grazzi President kull min segwa dan il-fajl jaf il l adezjoni tal-Bulgarija u Romanija għaż żona Schengen huwa hija sitwazzjoni diffiċli ħafna għandna responsabilità Ewropea iżda u jiena l għandi mistoqsija għal kummissarju Ir-rispett tal-kriterji ta' Schengen Dana kif jorbot mal-ġlida ġenerali kontra il-kriminalità organizzata? Il-kontrolli bejn eh, Bulgarija u l-Ukrajna u rew fil-frontiera rew illi huma ħallew jaddu fl-Unjoni Ewropea persuni illi ma kellhomx xiljet li jitlu. Mistoqsija oħra, l onorvi Pirke semmija din il-ħaġa, tfattila s-sistema ta' Romania, s-sistema ta' polizija fir Romania, Tana kif jorbot ma' kriterji ta' Schengen? Ma kienx hemm konsultazzjoni mal-unions dwar dan il-punt u xin is-sitwazzjoni. L-Onorevoli Morska Bassa, minuta. Grazzi, ħafna. Il-Bulgarija u Romania, f'dawn l-aħħar tliet snin ħejjew ruhom biex ikunu parti miż-żona Schengen. Il-miżuri sabiex aħna nsaħħu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea mhumiex tant faċli. Iż-żewġ stati irnexxielhom jagħmlu xogħolhom sewwa u issa postom huwa fi żona Schengen minkejja l-migrazzjoni mill-Afrika. Dak li huwa importanti huwa li dawk li kienu fil-Kumitat Evalwazzjoni marru f'dawn iż-żewġ pajjiżi u sabu li l-Bulgarija u Rumanija laħqu l-ħtiġijiet ta' Schengen. Jiena naħseb li l-membri tal-Parlament Ewropew se jivvotaw favur il-rapport Coelho u li il-miżura tiġi adottata u wkoll mill Nittama li ċittadini Bulgari u Rumeni li ikollhom il-ferħ li jiena ħassejt meta il-frontiera bej Slovakkja u l-komplement tal-Unjoni Ewropea tniżlet fit-22 ta' Diċembru 2007. Kellim li mis. Grazzi ħafna sur President. L-espansjoni ta' zona Schengen hija kwistjoni ta', uh, ta standards, kif ukoll ta' fiduċja. L-applikazzjoni tal-Bulgarija u tal-Romanija waslet fi żmien interessanti meta dan l-Unjoni Ewropea qegħdin insaqsu mistoqsijiet dwar il- il-ħsieb wara il-moviment ħieles ta' ċittadini. Fil-passat, il-frontieri infetħu għal raġunijiet diversi Anzi, il-kontrolli tal-frontieri reġaw ġew introdotti għal eh, avvenimenti bħal eh, l-Op Ewropew tal-futbol jew xi laqat oli laqat olja fuq livell Ewropew. Illum il-ġurnata hemm kontrolli tal-pulizija ftitjiriet interni. Iżda, dak li għanna qoddimna issa huwa sitwazzjoni fejn għanna fenomenu ġdid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 dak dak li huwa importanti huwa dak li jirnexilhom jagħmlu dawn iż-żewġ pajjiżi. Għada huwa importanti li nibatu messaġġ ċar. L-ewwel il-Kunsill li aċċess għall informazzjoni dialogu kostruttiv juru illi mhux biss nikkollaboraw flimkien, iżda se nibatu messaġġ ċar lil pajjiżi Ewropej u l-ċittadini tagħhom. Iġifieri e, li tkun hemm trattament indaqs, regoli indaqs għal riżultati li jkunu l-istess għal kulħadd. Nittamaw li l-Kunsill ikun irid tagħmel affarijiet ukoll. Kellim li miss. Дами gospoda господа, първо искам да благодаря от своя страна на za Куайо за задълбочения доклад. Взимам думата... Сеньори Абелшейн, щатни ренграция ли рапортер, għal-rapport tijaw jina xtaqt nieħu l-kelma għaliex hemm tentativi ċari li situazzjoni fil-Bulgarija u r-Romanija tintuża biex aħna nitrattaw problemi oħra. l adezjoni ta' dawn iż-żewġ pajjiżi wkoll fil-Unjoni Ewropea wkoll eh, fisser li kien hemm l-istess biżat u tħassib. Iżda huma m'għamlux żbalji anke jekk eh, kien hemm dan it-tħassib fil-bidu. Ejja niftakru illi ir-regoli jridu jkunu indaqs għal kulħadd. U dana ġej mit-trattat tal-Unjoni Ewropea mill-prinċipju ta' solidarjetà iva veru l-Unjoni illum hija differenti minn dik ta' 20 sena ilu iżda jekk ikun hemm kriżi fi żona Schengen, eh, dan huwa suġġett ta' dibattitu ieħor allura u jekk ikun hemm bidla fil-kondizzjonijiet, il-bidla trid tapplika għal kulħadd l-Onorevoli Kazak issa. Grazzi President, jiena nifraħ ukoll il-Sur Coelho għal rapport bilanċat tiegħu dan huwa riżultat tal-burdata ġenerali, l-attitudni ġenerali tal-maġġoranza tagħna li l-Bulgarija u Rumanija ħaqhom ikunu parti miż-żona Schengen. Ovvjament, mannix nitfaw it-tort eh, eh, lil dawn iż-żewġ pajjiżi li għandhom problemi li għandhom pajjiżi oħra wkoll. Kullim kien hemm il-korruzzjoni u problemi simili dawn iżda nistgħu nelbuhom bl-isforzi tal-pajjiżi membri kollha. U allura mhumiex biss numru żgħir ta' pajjiżi li għandhom jieħdu t-tort il-Bulgarija u Rumanija u rew li jistaw jaħdmu għal Ewropa maquda u nemmen illi dawn se jkunu membri b'saħħithom fix-żona Schengen. L-Onorevoli Ungurano issa, President il-Bulgarija u Romanija u rew illi jistaw jgarantixxu s-sigurta tal-frontieri Ewropej. U jiena nħoss illi dinja xaġa dokumentata bessieħ l-uffiċjali arrestati fil-Bulgarija u Rumanija kienu arrestati għal korruzzjoni għaw xaħat jgħid hawnhekk illi e, forsi uffiċjal Olandiż ma jiġix arrestat fl-Olanda. Ir-Rumanija u Bulgarija ma kienux f'kompetazzjoni biex jirbħu xi premju ta' trasparenza daħlu f'kontratt ġudizzjarju u wet u l-kriterji kollha. Issa, jekk xi ħadd qed jipprova jbiddel ir-regoli waqt il-logħba, Jiena naħseb li din tista' tkun illegali skont il-liġi Ewropea, iżda mhix xi ħaġa ġusta skont is-sens komuni. Grazzi. Εξ ονόματο τη Επιτροπή, η κυρία Μάλστρομ για δύο λεπτά. Malmström. Thank you very much. Grazie ta' sesso, President, grazie ta' dan. Un debattito u kifem ħtiġa ċara biex insaħħu il-fiduċa tagħna f'Schengen billi nsaħħu l-gvernanza, billi nsaħħu l-mekanizmu ta' valwazzjoni hekk kif il-Kommissjoni proponiet ħafna qabel il-miliet fil-fatt biktar involviment ta' esperti barra din il-Kummissjoni wkoll Kif ukoll iktar trasparenza biex ninvolvu l-Parlament kollha fil-passi li jittieħdu. Aħna rridu nsiru aħjar meta nidu. biex ngħidu l-istati membri li jinsabu f'diffikultà għal xi raġuni u oħra u aħna irridu niċċaraw taħt liema ċirkostanzi il-frontieri, kontrolli tal-frontieri għandhom jirġaw jiddaħlu. Dan kollu jrid iseħħ, aħna wkoll irridu niġġieldu kontra l-korruzzjoni biex inkomplu is-silta tagħna. Ehm, ovvjament il-korruzzjoni fil-Bulgarija imma dan jeżisti f'kull pajjiż u kommissjoni bieraħ fil-fatt għadda kif proponiet rapport fuq kif aħna nistiqu nsaħħu din il- xejda kontu korruzzjoni kif semmejtu xi ħud minnkom Għarriz narfu kol l-sforzi enormi li saru benħadu l-Bukarja u Rumanija sabiex jikunu jistaw jikunu konformi mar rekwiziti tekniċi ta' Schengen daw kienu ċari, daw kienu trasparenti. U għalek dawn il-pajis irrit jenata l-perspettiva ċara, għapas ċar, dwar eżattament xinu mistenni minnum biex istati membri ikunu l-esti illi jirġaw jil għawa illi jil għawa għansi eh, fi zona Schengen. Grazzi. U krestum puli, kirija ġori, ġavju l-ibta. Kassam sepan għana Grazzi, Mr. President, Komissarju, Membri Onorevoli. li għannet nett nixtieq nirringrazzja l kulħadd għal dawn il-klim pozittiv tagħhom. Nixtieq nirringrazzjaw lil dawk Ni huma sodisfatti bil-sforzi tal-Presidenza Ungeriża. Għal xinina kienet importanti ħafna li kellna l-appoġġ tagħkom illi intom kontu qegħdin tu hawnhekk u aħna sejna li darba il-Bulgarija u Rumanija jinaqdu eh, jinaqdu ma dawn il- eh, mal-Unja Ewropea għax kunu għamlu xolom Mela fix-xogħol xhur il-ġejjin, fil ġemmat li ġejjin, il-Presidenza Ungeriża ser tissokta fis-sforzi tagħha sabiex inkunu nistgħu niffinalizzaw dan il-proċess u biex inkunu nistgħu ngħidu moċċar li r-Rumanija u l-Bulgarija huma fil-fatt lesti biex inaħdu ma' żona Schengen dawn wettqu anki issa l-aħħar kriterju tekniku li kellhom. Aħna naħsbu li għamlu sforzi kbar u ta' min ifaħarhom ta' dan. Tul id-dibattitu jina smajt ħafna argumenti kontra u favur il-subija ta' dawn iż-żewġ pajjiżi għaż-żona Schengen. Iż-żewġ lati semmew il-fiduċa reċiproka bħala l-kelma komuni. U jiena naqbel ma' dan. Il-Presidenza Ungeriża ilha taħdem biex tibni fuq dan din il-fiduċa. Kif provajna nibni din il-fiduċa? L-ewwel Aħna komplejna dejjem dialogu kontinwu ma' żewġ pajjiżi. Aħna minna monitoraġġ minn qrib ta' sforzi tagħhom. Ippruvajna ngħidu għam kif, stajna biex nevalwaw ix-xogħol li kienu qegħdin iwettqu fl-istess waqt aħna konna f'kuntat eh, ngollu ma' pajjiżi li kellhom id-dubji tagħhom dwar is-sobija ta' dawn iż-żewġ pajjiżi għaż-żona Schengen. Aħna wkoll provajna inkonvinċu dawn il-stati membri biex jikontaktjaw il-Bulgarija Romania mod dirett u li jitlu dialogu maħom, ġifiri wara l-kwinti kienem. Dialogu li kien għaddej il-ħin kollu bejn dawn iż-żewġ imsieħba u li aħna konna għedin naħdmu bħal fiduċa reċiproka u din hija il-bażi ta' kull politika l-Ewropea li għanna. Minajra aħna ma nistaw nistawx niksbu deċiżjoni armonizzata fil-Stati membri il-Parlament u l konsil Ovvjament li wieħed jibni dan il-fiduċa jieħu l-ħin aħna kull ma kellna sitt xhur nittama li sa fjumej nkun nistgħu nifinilizzaw dan il-proċess u nittama li ser nara l-istati membri li jaqblu u jgħidu iva dawn iż-żewġ pajjiżi fil-fatt għamlu xogħolhom. Tista' tgħidna fil-bini ta' dan il- dan il-xogħol reċiproku, il-fiduċa reċiproka, l-għennet dan id-dialogu it tini net il-sforzi kontinwi fisem dawn iż-żewġ pajjiżi sabiex dawn juru l-impenseħ tagħhom lejn il-ħarsin tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea aħna rajna titjib kbir u aħna rajna ħafna sforzi minn ħati dawn iż-żewġ pajjiżi u nittama li dan jistok taf fl-istess triq. Jiena naħseb li anki jekk din nħansab miex kriterju uffiċjali għasħobijiet l-Unjoni Ewropea li għan xaqsam ma' l-mekanizmu ta' kooperizzu, imma il- Kommissjoni se tippubblika rapport. Nista' jitkellem dwar il komunità organizzata, ġida kontu korruzzjoni, dawn l-affarijiet kollha li semmew fid-dibattu ġifieri kummissjoni ser tiddiskrivi dawn il kustjonijiet dawn mhumiex parti mill-kondizzjonijiet dawn huwa b'xi ħaġa li tgħin il li tgħin li nibnu dan il fiduċa reċiproka u nittama li dan jista' jwassal lejn li tittieħed deċiżjoni politika. Tajba, it-tizza timit dwar burdata fl-Unjoni Ewropea. Naħseb illi nafu li diffiċli li ngħidu l-Unjoni Ewropea bħalissa inti ta' miftuħa li tiftaħ il-bibin taħħa l-barranin. Dan ħareġ ċar minn ta' xi kelliema. Kien hemm xi kelliema li qalu li Roma se jitilqu mir-Rumanija u Bulgarija ġela darba dawn iż-żewġ pajjiżi nagħtu ma' Schengen. Ejja se nagħmlu ċara hawnhekk. Id-dritt tal moviment ħieles huwa dritt fundamentali fl-Unjoni Ewropea u l-politika tagħna hija imsejsa fuq dan id-dritt fundamentali. Il-ċittadini tal-Bulgarija u Rumanija qegħdin jgawdu minn dan id-dritt, dan inkludi Roma u kull ċittadin madwar l-Unjoni Ewropea dawn jistgħu jmorru fejn iridu l unjoni Ewropea mingħajr viża. Imma hemm xi ħaġa li jiena kburi ħafna tagħha tul il-Presidenza Ungariża aħna adottajna strateġija Roma u din istrateġija tidnizzel responsabiltajiet kollha tal-Istati membri. Kollha aħna rridu nittrattaw din il-problema fl eruq tagħha. Jekk għana niprovdu aħjar opportunitajiet ta' edukazzjoni u impjieg aħjar li Roma mela din il-pressjoni ta' migrazzjoni interna se titneħħa. L-aħħar punt. Jekk xi ħadd irid jitfa' dubju fuq qed mid-drittijiet fundamentali u jitxħat dritt fundamentali li l-iktar ċittadini vulnerabbli mela din hija xi ħaġa negattiva ferm u li di tipperikola l-Unjoni tagħna. Inti tom semmejtu revizjoni dan is-sistemi. Presidenza Ungeriża mill-bidu net esprimew l-opinjoni tagħhom. U qalu illi aħna rridu nitrataw dawn iż-żewġ kwistjonijiet separatament. L-ewwel net reviżjoni Isini netħu bija ta' dawn iż-żewġ pajjiżi ma nistgħux inħaltu daw aħna rridu nżommu dan id-dritt fundamentali ta' movimenti li aħna rridu nużaw dawn l-odda ħafna ħjar, aħna rridu ntejbu il-ħarsin u il-kontroll tal-frontieri esterni tagħna. Għalhekk aħna qegħdin naħdmu fuq ir-regolament Frontex, għalhekk aħna qegħdin nippruvaw innaqsu l-pressjonijiet mill-Afrika ta' Tramuntana, għalhekk għandna politika ta' Tramuntana, politika tal-ġirien ġdida u għalhekk qegħdin naħdmu sabiex iwessaw il-kapaċità tagħna aħna issa wasalna fl-aħħar pass, l-aħħar stadju u issa bat nkunu nistgħu nilqu qbil. għanna l-problema tas-soltu tal-att delegati. Bat wara dan ikun sew nirrevedu il-sistema ta' Schengen tagħna biex naraw eżatt minn fejn nistgħu nirfinaw għax problemi hemm qegħdin imma ejja nimxu pass pass u nieħdu il-miżuri skont l-ordni tagħhom. Sinjuri, jiena nittama li revizjoni ta' żona Schengen u t-twessiħ tagħha nistgħu nsolvuha u jumejn oħra fid deċizjoni ta' kunsillu tagħma u kullu nistgħu niksbu din id-deċiżjoni u niggarantixxu ma fejn inti lesta ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi sta biex nagħlqu sur Coelho. Grazzi, grazzi sur President, tur dibattitu kollega minn tana qal li li nipermettu l-Bulgarija u Rumanija jitlu kun deċiżjoni infantili. Iżda menna veġi, inti meta tikber inti tibda tapprezza argumenti raġonati u jekk aħna tul post imħarġin sew mela nistgħu napprezzaw eh, deċiżjonijiet eh, u idejat u perspettivi ġusti Għan nistawx nġudikaw standards doppji aħna irridu eh, jekk dawn iċ-ċittadini Roma jilħu l-kondizjonijiet mela irridu intu għam ċans li jitlu fl-Europa dawn iridu jitqisu bħal ċittadini saħ tal-Ewropa, ċittadini tal-Bulgarija u Rumanija m'għandhomx ikunu ostaġġi ta' ta' diskors retorku u populista. Aħna nafu li mhux kollox huwa perfett, ovvjament għandek għandna bżonn sistema ta' valwazzjoni ta' Schengen ġdida sabiex nidentifikaw il-problema sabiex inkunu nreġixxu tal-imot li nkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet meħtieġa jekk il-problemi jkunu għadhom hemm. imma deċiżjoni fuq is-sistema f'evalwazzjoni ta' Schengen ma tistax iżommu ma staġġi l-Bulga jew Romanija dawn huma żewġ affarijiet differenti li qegħdin jiċċaqalqu fuq passi u binari differenti. Sinjura President tal-Konsil, nirringrazzjak tal-referenza tiegħek għal Portugal bħala l-pajjiż li hemm il xi pajjiżi inkluż tiegħek ġa Schengen u dinja kien ġentil ħafna minn naħa tiegħek Mittama li tom se tirrifletti fuq dan id-dibattitu u tirrapportaw lej fil konsil u tirrapporta fuq il-vot tagħna għada li naħseb ser ikun wieħed pożittiv ferm ġifieri mbagħad il konsil ikun jista' jifhem li inti meta kant assembleja li qed tirrappreżenta ċittadini tal-Ewropa b'din il-maġġoranza kbira li jgħidu iva għall-Ewropa mela dinja xi ħaġa li jgħidu iva għal Schengen dan il kas u li Irrid ikun riflessu mill-Kunsil kemm se jkun malajr. Grazzi mela, bażi tal-maġġoranza enormi tal-kommenti pożittivi evalwazzjonijiet din is-sala tal-lum naħa tal-membri tal-Parlament kif ukoll evalwazzjonijiet tal kummissjoni u tal-Kunsil nistiequ nifirħu l-Bulgarija u r-Romanija. Mela l dibattitu il-vot ħajseħ għada kollegi, mella se fuq għal xi minuti qabel il-mistoqsija tal-Komissjoni.